istqarrija tiegħu jew ikun hemm almenu 40 membri u dan il-korrenċum se jkun disponibbli fuq il-webpage tal-plenarja. Skonti sa ir-regola 78 jiena u kol eh, se noħr atti adottati skont il-proċedura legislativa